kemm daw ma jkollhom l-ebda karika li tkun f'konflitt ma' xogħol tal-Parlament. Mela l-awtoritajiet Franċiżi taħabru lil Parlament il-dwar l-immunità parlamentari lil Marin Le Pen Quarto annuncio. Il-raba, komunikazzjoni, il-grupp Aldi,